Lura nitlob lilkom il-kol sabiex tpoġġu bil-qeda u tlestu ruħkom sa nibdew bil-votazzjonijiet. L-ewwel votazzjoni huwa dwar rapport tas Sur Sikierski fuq ir-rata ta' ġustament tal-pagamenti u ħlas dirett tas-sena 2015 dan huwa vot waħdini u huwa permezz ta' votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa kieġobkom konfutaw. Where do I see? Here?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 Come uh, Okay? Yeah. Okay. The vote is closed. Nara il-votazzjoni. Addit. The next vote is a report. Issa jmissna nivvotaw fuq il-rapport ta' Marija Neuschel dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-ugwaljanza bejn nisa u l irġi wara l-2015. Issa ħanivutaw l-ewwel net fuq riżoluzzjoni alternattiva permezz ta' turja ta' l-dejn. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Jiena kieku ngħid li ma ntlaqiġ din riżoluzzjoni alternattiva, iżda aħjar nivutaw b'mod nominali ħalli nċekkjawha, kieġobkom ivvutaw. Ah, against? And the vote is closed. Votazzjoni maluqa. Ma d-dieċ. Eżis kollegi sa nixtieq illi ngħaddu għal-votazzjonijiet fuq il-punti ewlenin mela paragrafu wieħed maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kieġobkom l jdejkom. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet it-tini parti minu favur kontra astenzjonijiet aħjar nikontrollaw permezz ta' votazzjoni nominali kieġobkom votaw. The vote is closed. Nala votazzjoni. Għaddiet. It-tieni paragrafu maqsum żewġ partijiet, votazzjoni elettronika, l-ewwel parti kum votaw. Nalla, votazzjoni. Għaddiet. It-tieni parti permess votazzjoni nominali kieġobkom kum votaw. Nar il-votazzjoni għaddit ukoll. Naddu issa l-paragrafu 5 maqsum żewġ partijiet l ewwel parti kieġobkom ullu jdejkom kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 6, test oriġinali, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Din għaddit ukoll. Paragrafu 8, test oriġinali, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit ukoll. Paragrafu 9. Jek tixtiequ nerġgħu nivutaw fuq paragrafu 8 kieġibkom ivvotaw. Nara il-votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu d-dissa maqsum żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddi ukoll. Paragrafu 11 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu 12 maqsum fi tlet partijiet l-ewwel parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti mu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addiet. It-tielet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addiet. Paragrafu 13, votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Nal votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 24. Votazzjoni elettronika u kol kieġobkom votaw. Nalaq il-votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 25. Kieġobkom u l-idejkom favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 26, maqsum żewġ partijiet l għol parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit ukoll. Paragrafu 28 maqsum żewġ partijiet l għol parti minnu favur. Kontra Astanzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur kontra astenzjonijiet u ukoll. Paragrafu 31 maqsum fi tliet partijiet. L-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti minnu favur kontra għaddit għaddit ukoll. Jekk tixtiequ mela l nistgħu nifutaw per ta' votazzjoni elettronika ħalli naraw jekk hux favur jew kontra. Nala mela, il-votazzjoni. Għaddit. It-tielet parti, votazzjoni elettronika, kieġobkom votaw. Nara informazzjoni votazzjoni Ukoll. Naddu issa l-paragrafu 35. Maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti kiġobkom u jdejkom jekk intom favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu 40 maqsum fi tlet partijiet l parti minn favur. Kontra. Astanzjanijiet. Għaddit. It-tieni parti minn favur. Kontra. Astanzjanijiet. Għaddit u koll. Tilet parti votazzjoni elettronika kom votaw. Nara votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 41 maqsum fit tlet partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddejt. It-tieni parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet ukoll. It-tielet parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 44 maqsum f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Rittin li parti nu favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Naddu issa l-paragrafu 45 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 52 maqsum ferba partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet It-tieni parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit ukoll. It-tret partija permezz ta' votazzjoni elettronika. Niftaħ il-votazzjoni kif ġobkom votaw. Nala il-votazzjoni. Għaddit. Ir-raba parti. Reba parti. Kieġobkom u l-idejkom jikintum favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 53. Votazzjoni elettronika, niftaħ il-votazzjoni kieġobkom votaw. Nara il-votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 55. Minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 56, minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 59, maqsum fit tlet partijiet l parti minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Tini parti minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit ukoll it tret parti minu favur kontra astenzjonijiet ma Jek t-ixtiqun mela li nistgħu nivvutaw permezz ta' votazzjoni elettronika ħalli naraw jekk għaddiċċew le. Tilet parti kieġobkom votazzjoni miftuħa. Nara il-votazzjoni maddiċ. Maġġoranza ċara. Paragrafu 60, votazzjoni elettronika u koll, kħiġobkom votaw. Na, il-votazzjoni. għadġit, paragrafu 61, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għadġiet. Paragrafu 64, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 65, minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 67, votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa kieġabkom votaw. Na, il-votazzjoni. Maddeċ. Nad 68 maqsum ferba partijiet l ewwel partinu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit, tini parti minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tielet parti minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Ir-raba parti votazzjoni nominali kieġobkom votaw votazzjoni elettronika miftuħa. The vote is closed. And it is carried. Paragraph 72. Paragraph 72 in two parts. The first part in favor. Part 72, part, maqsum f'żewġ partijiet. Favur kontra stanzjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 73 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 74 jek tixtiequ mela l nistgħu niċċekkjaw paragrafu 73 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 74. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 76 massimu żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. It-tieni parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet ukoll. Paragrafu 79 Massimu żewġ partijiet. L-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Now we come to the citation. Mela naddu għadġitazzjoni 18 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Eh, ċitazzjoni 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Eh, Premessa G, favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Eh, premessa, elle, eh, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Il-premessa, N favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Premessa, o, żewġ partijiet, L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa P. Żewġ partijiet l-ewwel net favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet Għaddit ukoll. Mela, sen sen kontrolla premessa pet, ni parti, votazzjoni miftuħa, signori. Maluqa. Għaddit. Premessa jess tlet partijiet. L-ewel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tini parti, favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. It-tillet parti favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Premessa te issa. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Premessa u favur? Kontra? Astenzjonijiet. Għaddit. Premessa V. Favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Mela wasanna issa r-rezoluzzjoni komitat kollu kemmu issa eh, votazzjoni eh, nominali miftuħ. U issa votazzjoni maluqa. U għaddit. Prosit l-rapporter, Signora Neuka. Mela kollegi, prosit l-relatur, issa sen komplu bil-żewġ rapporti li ġejjin l-ewwel rapport minn Sinjura Mosca fuq il-drittijiet intellettwali tal-proprjetà fit-pajjiżi terzi. L-ewwel net paragrafu 5 favur kontra astenzjonijiet Għaddit. Paragrafu 13, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra? Astenzjoniet? Għaddit. It-tieni parti favur. Kontra? Astenzjoniet? Għaddit. paragrafu 17, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra? Astenzjoniet? Għaddit. Tieni parti favur. Kontra? Astenzjoniet? għaddit u koll. Paragrafu 18, favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. E, paragrafu 22, soċ partijiet l għol parti favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. It-tini parti favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 23, favur, kontra, assenzjonijiet, Għaddit. Paragrafu 26. Zewġ partijiet. L-ewwel parti favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Paragrafu eh, tieni parti favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Paragrafu 37. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Paragrafu 40. Zewġ partijiet. L-ewwel parti favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Tini parti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 42 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 50 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Premessa wieħed l-żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. It-tieni parti favur, kontra, astenzjoniet, Għaddit ukoll. Issa rezoluzzjoni kollha kemmi permezz tal-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Sinjuri. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela naddu għall aħħar rapport ta' din sessjoni tal-votazzjoni, rapport Sir Svoboda fuq il-drittijiet tal-proprjetà intellettwali pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel net għandna l-paragrafu 17 żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, votazzjoni eh, għaddit, il-tieni parti kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 22, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit, it-tieni parti favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Parfu 31 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet. Itqaddit it it-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit ukoll. Paragrafu 57 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit it-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit ukoll. Eh, votazzjoni għal riżoluzzjoni kollha kemm issa mill-votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kollegi, il-seduta hija sospiża sal-nofsija jekk jogħġbok oqogħdu biex tisimgħu il-President tal-Mongolja. Grazzi ħafna.